Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation. Mela, fuq l-agenda għanna il-tini għarri ta' rekomandazzjoni ta' Avril Doyle. Fu li ġu stabiliti limiti ta' risidwu ta' sustanzi farmakologikament attivi fil-prodotti tal kelli oriġinaw mill-annimali naddu għal rapporter, Signora Doyle għal erba' minuti. Grazzi. Nista forsi nibda, Sur President, Komissar billi nirringrazzja li Shadow Rapporters u anke l presidenza Franċiża tal-li faċilitat li kunem bil kmini fit għari. qari. Din hija proposta kemm xejn teknika ġdin għandalan taġġorna reġim li hemm bħalissa li lan tagħha huwa li eh, tħares is-saħħa pubblika billi tnaqqas l-espożizzjoni tal-konsumaturi għal residwi ta' sustanzi farmologikament attivi fi prodotti tal li oriġinaw mill-annimali għanna eh, limiti massimi ta' sikurezza jew inkella l-MRLs limiti massimi ta' residwi billi ti projbixi jew ti limita eh, sustanzi li mumiex eh, meqjusa bħala sikuri jew inkella li ma nistgħux nistabilixxu l-profil tagħhom l-MRLs wahda ma jħarsux il-konsumatur. Il-konsumatur huma mħarsa billi jkun hemm kontrolli ta' monitoraċ u biex ma jintużaw il-prodotti jew jitneħew dawn il-sustanzi li jintużaw qabel ma jinqatlu l-annimali. Aħna il-ħakna qbil fuq l-elementi jew l-enin. L-ewwel net l-MRLs eh, li jiġu stabilita l-speċi ma nużawhom xal oħrajn u Fl-Unjoni Ewropea nistabilixxew MRLs fih dan il-Kodeks Alimentari su tielet net noħolqu qafas li jistabilixxi l-MRLs għal prodotti tal ikel importati minn pajjiżi terzi. Sur President aħna rnexxilna niċċaraw il-miżuri li għandhom jittieħdu meta sustanzi mhux awtorizzati jinstabu jew fikel prodott fl-Unjoni Ewropea jew dak importat minn pajjiżi terzi u kif ukoll biex niċċaraw il-bażi tal-punti ta' referenza l-azzjoni, ġifiri livelli massimi stabiliti għal skopijiet ta' kontroll għal kull sustanza miex autorizzata fid-dawl ta' kull dejta ġiet li toħraċ il-kwissjoni li nistabilixu l-MRS għal ċertu prodotti bioċidi bħal per eżempju dizinfettati użati f'ambjent fejn jitrabew l-annimali bilna fuq il-mod partikolari f'dek li l-aspetti ta' finanzjament għall-autorizzazzjoni tagħhom taħt id-dossiers li jiġu stabiliti MRLs għal sustanzi farmakoloġikament attivi teħtieġ li jkun hemm data ta' tasikoloġija u studju tal-metabolizmu dawn jiswew ħafna għal ċertu speċi tal-ikel ma tantx ma komuni nisaqulhom speċi minuri minħabba li su għal mediċini veterinarji għal dawn huwa żgħir żejr eh, dawn nsejħulhom użi żgħar. Nistabilixxu l-MRLs jew l-ewwel pass Qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni għal mediċini veterinari fuq dawn il-prodotti tal-ikel li għandhom dawn is-sustanzi farmakoloġikament attiv għal din il-problema bżonn insolvuha. Maħabba li din toħloq eh, tista' toħloq problemi fuq is-saħħa tal animali u tal-bniedem. Il-veterinari dejjem jippruvaw jieħdu ssib animal marit taħt il-leġislazzjoni li hemm bħalissa ħafna drabi ikollhom jużaw mediċin mhumiex liċenzjati. Nuqqas tal-emmara l ukoll jużaw l-awtoritajiet milli xo perjodu ta' irtirar adattat għal mediċina regolament tal-emmara li bħalissa ma jeħtieġ l-emmara li ġistabiliti għal speċi individwali l medicini l-Aġenzija Ewropea għal medicini u għall-Osma Veterinarji tistab et eh, tħedġeċ approċ li jkun f'galbu. Fl-1997 wara Eh, esperienza ta' ħames snin kien hemm reviżjoni tal-MRL stabilitu għal li ma kienx meħtieġ li jiġu stabiliti l-MRL sal speċi individwali għax l-MRL sal ċertu sustanzi eh, partikolari dejjem ikunu l-istess. Eh, f'dak iż-żmien din l-aġenzija ħarġet linji gwida fuq l-MRLs stabbilixxi dawn eh, l-użi minuri l-ispeċi kollha barra il- tjur, il-majjal u il-baqar. Imma mbagħad ħarġet linni gwida oħra. Din tiddeskrivi approċċ li bażat fuq ir-riski għal sustanzi li eh, jintużaw bej speċi differenti u allura minn tliet speċi noħoġu dejta li tiġi applikata l speċi kollha sakemm dejta tkun eh, tixxiba jew identika. Din toffri bażi legali biex tiġi applikata din id-dejta. Mżewċ emendi jindirizzaw l-użu ta' medicini fuq iżbim mela l hawnhekk irid nikkjara li għandi interess jiena hawnhekk. U fid-direttiva dwar il- din id-direttiva f'dak li xaqsam ma l-ekwidirti kun hemm perjodu tar tirar ta' sitt Forsi hemm dikarazzjoni, forsi nitlob min-naħa tal-ċer lill kummissarju jixtieq ijiet fuq il-minuti niftakar eh, diskussjoni li kanna xifti ftit fuq din il Eh bien justement, nous écoutons le commissaire. Monsieur il-Kommissarju issa. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Grazie ħafna. Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-MRLs limiti massimi ta' residwi fil-prodotti tal-ik li raġunaw mill-annimali hija importanti ħafna l-Kommissjoni l-għan għalli li nizguraw illi il residwi tal-medicini ma jkunux fl-ikel u rridu ntejbu kol il-medicini motija l-annimali din hija parti mill-proċedura ta' simplifikazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni. Fil-21 ta' ottubru s-sena l-oħra, aħna l-ħakna qabil, dan huwa rifless fil-pozizjoni komuni li jintom għandkom dimkom. Allura ħna għandna pożizzjoni komuni minnaħa tal konsil U l-Parlament u l-Kommissjoni jina kontent illi l-Kommissjoni ħarset l-elementi mill-Parlament u mill-Kunsill u ta' tadottom. Għax dawn isegu l-ispirtu li litra tal-proposta oriġinali minnaħa tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni allura fil-komunikazzjoni taħħa ta' 8 ta' jannar ta' din is-sena u rrit l-appoċ sħiħ taħħa għal pozizjoni komuni, l-adozzjoni tal pozizjoni komuni ħatamilla possibli sabiex tintlaħaq konklużjoni fuq din il-kwistjoni qabel ma jala il-periodu leġislattiv tal-Parlament Ewropew. Minħabba il-pozizjoni komuni di ser toffri l-bazzi komuni għal dawk li għandhom xasmu mal-medicina għall-annimali. Mistow jamlu x-xol taħħom aħjarek, kunu jistaw jamlu xolom jaqdu dmirom biex eh, ħarsu l-ħajja tal-annimali u jkomplu biex xol taħħom fil-komunità dawk li għatmu fuq dan il-qasam kull-jum ilhom jistennew leġislazzjoni fuq dan il-limiti massimi ta' residwi u jina naħseb li jissa stennew bizzejiet u naħseb li l-kon nistaw nkunu kontenti illi jissa sibna soluzzjoni. Jina nifhem il-problema partikolari li għandu xaqsam mal-aċċess għal mediċini tal-annimali. U għalhekk allura li minkejja l-progress li aħna qed naraw fil-leġiżlazzjoni dwar ir-residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fil-prodotti tal-ikel li jorġinaw mill-annimali. Fl-2010 xorta aħna aħan noħorġu bi proposta fuq kif nistgħu nirrevedu l-leġislazzjoni fejn japplika aħna aħan noħorġu proposti leġislattivi ġodda. Jiena issa nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Sinjura Doyle għal ħidma tiegħek bla l li żgurat li aħna nkunu nistgħu nilqu qbil Fudini din il-kwistjoni daqstant importanti allura għal darbohra grazzi għax l-eccellenti tiegħek Signora Doyle. En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu leur attente. Mena, għaw soltu Mr. eye minħabba li sar naqra ħin, pero mux jidher fuq l-iskrin, sa xider li ejjew huma mena mawx keċ dijaj, allura fil-prinċipju rikolli nitlob lill-Kummissarju jekk jixtieq xi wieġeb għal kelliema tal-keċ dijaj, ma jekk mawx kelliema, sur Kummissarju xi ikompli, le, grazzi, allura nistieden lis sinjura rapporter biex tikkonkludi. Thank you. Um... Grazie ħafna. Iva. Sur President, ħansib naqra tarf tal-noti tijaj, stannuni naqra, mena rrit najt li jem emenda li ma sax napoġġa, eh, minħabba li din ser toħlo eh, l-imbolega li jek inti ma tistax tati eh, medicina l-ċertu animali, jek inti ma tistax testijiet, ma tistax tamel testijiet biex tistabilixi l-MRLs, matul il-periodu ta' tirara allura ma da mistax issir. Ringrazzju lill kummissarju għall kooperazzjoni tiegħu. Nixtieq inniżel fil-minuti li ħtieġa urġenti ta' reviżjoni ta' direttiva dwar il-mediċini veterinari. Għalina din eh, li qed nagħmlu bħalissa jisa naqra la pazzar, imma jrid ikun hemm monitoraġġ. Irridu naraw li nofru kura għal firxa siħa ta' animali. Din kienet sfida matul dawn l-20 ta' snin saru sforzi minn partijiet interessati, regolaturi, veterinari biex jindirizzaw din il-kwissjoni ta' disponibilità tal-medicini. Minkejja dawn l-sforzi il-kwissjoni l-affari marja tal ar Perikli serja saħħa tal-animali, sikurezza tal-konsumaturi u anke problemi għal sidin Eh, tal-annimali għal veterinari u l-gvernijiet jekk l-annimali ma jiġux ikkurati sew jew inkella jiġu kurati bi prodott li mhux adattat eh, jista' jkun hemm implikazzjonijiet zoonotiċi fuq dawn l-annimali li ma jiġux ikkurati kif suppost u anke mbagħad il-konsumaturi u ċittadini jbaċċu hemm ukoll implikazzjonijiet finanzjarji u kummerċjali. U anke nuqqas ta' mediċini se jkollu effett fuq l-ekonomija rurali u l-agrikoltura mod ġenerali, bħal pereżempju dan jista' Ehm, jinfluenza id-dakir għax in-naħal, il-kolonji tan-naħal huma element importanti f'dawn l-ispeċi iż-żar il-mam simsejħa bl-Ingliż, l-ispeċi li huma ta' daqs minuri. Non ukoll jimmina il-ħila tal-Unjoni Ewropea li tilħaq l-istrateġija eh, tal-Lisbona biex tuża l-bidja u l-akrokultura b'mod adattat u biex tuża eh, l-benefiċi farmaceutiċi f'dawn l-osma. Nirringrazzja l kulħadd u l-kull minjani f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna nagħlaq id-diskussjoni. Ħan votaw fuq dan għada il-ħamis. Issa fuq l-agenda għanna prezentazzjoni għasira fuq il-rapport tas sur ta' kula fuq l-edukazzjoni ta' tfal tal-immigranti. Naddu għal-rapport tera l-erba minuti.